oħra kankom kummenti fuq il-minuti tal bira allura jekk m'hemm ħadd, allura nistgħu nadottaw. Għandna riżenja mill-Unjoni Ewropea u għalhekk ħadna nota ta' din ir-riżenja u għalhekk hemm post vakanti u se ninformaw l-awtoritajiet nazzjonali ta' dan il-membru